L-għonet aħna adottajna eh, l-agenda 18-19 ta' april b'talba ta' dwar agendi ta' wara. Il-proposta reveduta ġiet aċċettata segretarjat ħajara jekk hemm il-possibilità li jżidu xi eh, petizzjonijiet fuq il-benessri tal-annimali, partikolarment fuq il-qtuħ tad-demp tal-ZS li din tiġi miżjuda mal-aġenda. It-talba tal-IFDD għat ta' Ġunju u il-talba tal-partit tal-grupp ta' ħodor eh, għal 20 u 21 din intbatet bil-miktub u hemm talba ġdida minnaħat tal parti ta' ħodor ukoll fuq disenfranchisement. U diħat tara eh, għattini laqa tal-petizzjonijiet f'Ġunju. il- Rapport annwali fuq il-Kumitat tal-Petizzjoni ġi post-post imma il-rapport fuq l-Ombudsman ġi maqbul ħajsir u il-rapporter ħajkun Sur Marjas. Issa l-opinjoni fuq il-rapport fuq uh, inizjattiva propja ta' l-envi dwar l-aċċess għal medicin ġi post-post u eh, il-kontestazzjonijiet il ġew appoġġati skont li proponejt jiena ħlif għal persuna waħda u il-proposta ta' kompromess hija l-nibatu għall il-qafet għall-informazzjoni. Fuq il-lista tlieta, il-koordinaturi qablu li nkomplu mxim bl-istess mod kif qed nagħmlu sissa u s-sur Knudsen kien prezenti mid diġi Presidenza għal skambju ta' opinjonijiet. Imbagħad segwitu possibbli fuq il-petizzjonijiet fuq il-kuntratti fissi u iċċaqliq ħat ħadd ittieħed deċiżjoni wara is-smieħ fuq ostakli għal ehm, ostakli għal ċaqli ħires ta' ċittadini Ewropej fil-suq intern di ħassir f'April tal-2016. Ġviri żewġ talbiet ħajsiru wara li jsir is-smieħ. Għaliex aħna nittamaw li dan is-smieħ eh, ikun jista ehm, jagħti informazzjoni anke għal dawk li huma interessati eh, f'dan il-qasam. Fuq il-grupp ta' ħidma tal benestri ta' tfal il-sinjura Eleonora tatna informazzjoni u rapport ħaj ħajoħroġ fit-tmiem tal-grupp ta' ħidma talba tal-PPE dwar il-petizzjonijiet li ħajġu maluqa. Hemm lista ta' petizzjonijiet li s-Segretarjat konferma li jistgħu jiġu maluqa, din il-lista ħat iġi trasferita għal-lista B. Il-petizzjonijiet kollha l-oħra jridu jiġu indirizzati skont rakkomandazzjonijiet tas segretarjat. Mbagħad kien hemm eh, inkjesta dwar mill-PPE dwar il-file 170 tal-2013 u ħadd intbat ittra lill kummissarju responsabbli sabiex issir investigazzjoni addizzjonali kif ukoll konsiderazzjoni fuq mod kif nistgħu nimxu quddiem. Issa l-ħodor saqsew dwar is-segwitu tar-riżoluzzjoni fuq ir-rapport annwali fuq ir-riżorsi umani u il-ħinijiet tal-laqat, aħna nibatu itra fisem il-Kumitat l-Segretarjat Ġenerali, ħan ikkupjaħ l-Direttur Ġenerali u kol, ta' DG IPOL li u ħajkun filmat eh, mill-President, ġviri rrit nikteb itra delikata Issa dwar il-network Peti ħajkun hemm skadenza għal kummenti bil-miktub sa 22 ta' Marzu, ġviri li il-membri jridu rispettaw din l-skadenza u il missjon tal-deċizjoni fuq il linji gwida ħat ittieħed fil-laqa ta' april. Dwar il-program ta' ħidma tal-orti tal-awdituri l-iskadenza għal-kommenti bil-miktub ħatkun anzi ija il-22 ta' marzu ġviri tistaw tibatunna il-proposti ta'kom U dak bażikament huwa kienet il-laqa tal-koordinaturi. Naħseb issa lest innaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna tal-lum li hija votazzjoni. Nittama li ġibtu il-karti tal-votazzjoni tagħkom, ġibtuhom? Kulħadd ġabhom? Tajjeb, wis, proset. Hemm mozzjoni. Forsi aħjar nġib il-karta tiegħi tal-votazzjoni, x'taħsbu idea tajba di. Make sure that you have them as I am now making sure that I have them. Mela, assiguraw ruħkom li għandkom il-karta tal-votazzjoni kif qed nassigura li għandi tiegħi. Ejja, nistaw morru għal-votazzjoni din hija dwar salvagwardja tal-aħjar interess ta' tfal eh, li nimri l-frontieri fl-Ewropa. Mela, ħanitkellmu l-ewwel fuq il-premessa A f'żewġ partijiet eh, min huwa favur l-ewwel parti Għaddit, tini parti? Favur? Kontra? Le, tika ma taddix. Issa, il-premessa D. Mela, dawk favur, premessa D. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Paragrafu 3 Votazzjoni maqsuma fit nej min huwa favur l-ewwel parti. Kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur. Kontra astensjonijiet. Naħseb li hemm bżonn ta' verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Le, mhux qed jirnexxieli. X'qed nagħmel? Issa taħdem. Votazzjoni maluqa. U għaddiet. Tini parti, dawk favur, dawk kontra, Iva, dik kienet it-tieni parti. Skużawni għadni kif wasalt minn laqa ta' koordinaturi aħjar ħadd kafe qabel ma komplejna. Mela, paragrafu 11, dawk favur, Kontra? Astenzjonijiet? Ejja mnu verifika. Votazzjoni miftuħa. Issa maluqa. Tajb, wisq ma ditx? Waqat vot wieħed. Issa l paragrafu dissa fi tliet partijiet l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet. Tini parti. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Ejja namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Moċċar. It-tielet parti. Dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 10. Dawk favur? L-ewwel parti. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Nallu verifika? Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tini parti. Anzi le. Il-paragrafu 23 l-ewwel parti. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Tieni parti, dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? jena mlu verifika. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Tilet parti dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. U l-aħħar votazzjoni Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tajjeb wis mela, votajna dak li kena nivutaw il-lum, tħallux xissa il-karta tal-votazzjoni warajkom. We move. Now. Mela, Issa naddu għal petizzjoni li għanna illum hija il-petizzjoni 0336 tal-2016 fuq il-lajnuna il petizzjoni 0336 tal 2016 fuq il lajnuna tal istat li ġiet riċevuta mis-sekam li hija ehm, kumpanija SPA. Din il-petizjoni 0336 tal-2013. Mela, għanna il-petizzjonant prezenti mill-Italja e nistennu nofs minuta ma inkomplu. So could members that are on their way to leave the room do it quietly? Mela dawk il-membri li qegħdin jitilqu mill-kamra hekk eh, joġobkom ippruvaw tagħmlu storbju ħalli ngħaddu l-kelma mill-ewwel il-petizzjonant. Now, Mr. Servone, the floor is yours, and you have... Issa naddi l-kelma li sur Servone għandek ħames minuti u marka il-ħin għaliex illum eh, u għandek it-traduzzjoni, ġifir tista' titkellem anka bit-Taljan. Naddi l-kelma lilek, ħames minuti. Lodwa tajba, nansi l għar nafsinar tajb. Fisem il-ħadima tal-aeroporti tal nati u Marpensa nixtieq nirringrazzja dan il komitat tal-li tajtuna l-opportunità li nkunu għaw illum biex insibu tweġibiet għal mistoqsijiet tagħna imma mod partikolari sabiex nkunu ċari fuq sitwazzjoni l-involvit eh, mijiet ta' eh, ħaddiema li ma kellhomx tort. il- mizura miżura tal-Kummissjoni tal-2012 li imponiet fuq l-Italja eh, ċertu konċessjonijiet tal-SEA handing eh, ġiet indirizzata mill-Kummissjoni bħala għat leġislattiv meħtieġ u li kien ħajwassal għal titjib għal ħaddiema l-istorja ta' dawn is-snin sfortunatament u ritna il-kontra. il kontra il-ħaddima involuti spiċċaw, jitjiffaċċaw ħafna skum detajiet anka finanzjari personali għaw għal-familjari tagħhom. Ir-responsabli ta' dan huma ċertament e, huma e, il-lola livelli tal-kumpanija SEA SPA. Kif ukoll il-gvern li kien nieqes f'dan kollu, fil-fatt dawn l-elementi kollha kienu jafu li fl-2006 infetħet proċedura ta' ksur minnaħa tal-Unjoni Ewropea lejn il-kumpanija Sea Handling. Iżda ħadd ma ħa inizjattiva biex jagħmel xi ħaġa u jevi tal falliment mhux biss eh, aħna rabjati ħafna li qed naraw li l-ħaddiema, il-mexxejja tal-ħaddiema eh, f'ċertu każijiet irċivew eh, ammonti kbar ta' flus ta', ta likwidazzjoni tagħhom. U issu ma ġara xej. U irċivew anka flus għal dak li għamlu. Din il-kwistjoni fl-2012 bdiet qajjem ċertu eh, għafuqa. Eh, meta kienem il-multa li kella titħallas u minn dak il-moment mbdew numru ta' eh, negozjati bejn il-Gvern Taljan u l-Unjoni Ewropea, bejn l-SCA e u l-Unjoni Ewropea, bejn il-Kunsil Lokali tal-Milan, il-Gvern Lokali u l-Gvern Taljan, bejn l-SCA e u Trade Unions. Ġviri dawn il-negozjati kollha u ħafna rikorsi eh, fost oħrajn, il-Orti tal-Ġustizzja eh, tal-Lussemburg kif ukoll Orti tal-Lombardija, dan kollu kien moħħu fil-kumpanija u n-nies ġew minn sija. Wara dawn is-snin wara sentej il-kumpanija ġiet eh, likwidata u minn oka infetħet kumpanija Airport Handling. Issa sabiex niċċaraw eżattament kemm kbira din l-operazzjoni nixtieq nagħtikom xi informazzjoni. Eh, il-sea handling kella 2314 eh, il-impiegat. U anka mill-2014 kellhom eh, ħafna ħaddiema u kienem eh, zieda fit traffiku fuq l-aeroporti ta' Milan in-nuqqas tal-personal qed iwassal għal eh, impjiegi ta' mijiet ta' eh, ħaddiema eh, temporani u il-sitwazzjonijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol huma verament ibsa, partikolarment tal ħattu u l-ġar tal bagali U riċentement fl-aeroporti ta' Milan ġew introdotti kooperativi li għazbis għandhom garanziji soċjali li suppost jagħtu skont il-ftehim kollettiv dan il-kontinu tnaqis minnħa biex iżommu il- biex ikunu jistaw iżommu il-livelli tagħhom qed iwassal għal ħafna nuqqasijiet lejn il-ħaddiema mhumiex qed jiġu eh, mħarġa kif suppost. U kien hemm eh, titib ta' situazzjoni tal eh, ta' ċertu makinarju biss wara li kien hemm xi problemi hemm nuqqas ta' trasparenza u ta' informazzjoni lejn il-ħaddiema eh, minnaħa tal-trade unions li suppost huma qed iwettqu in-negozjati minn barra dan il-luq tal-ftehim ġi propost referendum u ir-riżultat tal-votazzjoni li eh, li marriċ li din is-sitwazzjoni tkompli ġi injorat u il-kumpanija kif ukoll trade unions evitaw eh, xi konfront U meta ġi mitlub lilhom li jikkonfermaw li qed jaħdmu b'mod leġittimu, dan jorawħ. Iċ-ċittadini għandhom id-dritt tal-informazzjoni għalhekk aħna qegħdin nitolbu, aħna qegħdinna sentejn nistennew il-qorti tal-Lussemburgu tirrispond tagħti sentenza tagħha x'qed jiġri. Issa biex nagħlaq l-intervent tiegħi nixtieq nitlob lil kumitat tiegħi mhux biss tweġiba għal mistoqsijiet li diġabat nilkom imma wkoll azzjoni deċiża u deċiżiva sabiex inkunu nistaw namlu verifika ta' dak li ġara u l-konsegwenzi tagħhom u nixtieq insaqsi x'inhi l-Ewropa li tiddeċidi tintervjeni fi sitwazzjonijiet differenti nazzjonali u f'dan il-każ speċifiku meta għandna mijiet ta' ħaddiema jekk imbagħad ma tivverifikax jekk is-sitwazzjoni taċ għamlix ħsara jew inkella taċ benefiċċji lil ħaddiema. Grazzi. Thank you very much and now uh, I'll give Grazzi ħafna sa ħanaddi il-kelma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 għajnuna irregolari lil sea handling u din il-proċedura ntalqet u l-Komissjoni talbet li l-Italja terġa tirkupra dawn il-finanzjamenti minant sea handling. Il-Komissjoni taf illi sea handling ma diċ teżisti u għamlet kontroll ġdid biex tara jekk airport handling fil-fat qed tibbenefikax minn din lajnuna li kienu jmorru lejn seja handling qabel. U din il-proċedura issa il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni u din id-deċiżjoni se tiġi diskussa u se naraw jekk kienx jekk din is-soċjetà airport handling ibbenefikat jew le. Attualment ma nafx jiena se tkun id-deċiżjoni aħarija tal-Kummissjoni. Imma hemm din l-ordni tar kupru għadu validu u u għaveru illi seja handling li irċeviet sovvenzjoniet irregolari għandhom jerġaw jibatuhom lura dawn il-flus. U il-Kummissjoni issa taf illi e, seja ma diċ teżisti, seja handling u minn floka hemm airport handling. Fuq dak li għandu xjaqsam mal-sikurezza soċjali, dan il din il-verifika ma miex valida, rridu naraw xinija il-kompetizjoni illi għandhom bżonni mur jaraw hekk hemmx benefiċċju lil airport handling kif ġara għal sea handling. Issa aħna aħna qegħdin nippruvaw naġlu kemm nista' jkun biex nagħlqu din il-proċedura u naslu għal deċiżjoni ħarija. Grazie. U issa niftaħ id-dibattitu għal mistoqsijiet u kommenti minn ħadd tal-kollegi. Pietrian. Grazie. Din hija problema diffiċli minnaħa waħda il-Komissjoni spiegaċi x'inhi il-problema. Jekk qed jirċevew għajnuna irregolari hemm bżonn jagħtu allura u nafu illi umbatem hemm dawn il-konsegwenzi soċjali gravi u għalhekk il-petizzjonant e, ġi e, jider u dimna. L-ewwel aħna nafu illi kien hemm konsegwenzi gravi għal ħaddima jiena f'dan il-kas aħna m'għandniex rappreżentant tal-Kummissjoni kompetenti. E, f'kull każ però għandna strumenti oħrajn nistgħu nużaw anki biex e, nirraġaw dawn il-konsegwenzi irregolari. Bla dubju, e, sovvenzjoni irregolari għanda tiġi mm, imħalsa lura u jena din il-petizjoni nżomma miftuħa u nitlob azzjoni ta' malajr eh, minnaħat tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni hija marfa mill-fatti kollha u għalissa l-Kummissjoni ma tistax tagħti risposta u laqas irrisponditna fuq kif nistgħu innaqsu l-konsegwenzi soċjali fuq din il-biċċa xogħol. Grazzi, Peter. Valli, eh, u nilqak fil-komitat qatt ma rajtek qabel hawnhekk. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija lil kummissjoni Jiena studjajtu l-każ u hemm punti li ma fimx. Intkom qed titkellmu fuq il-disciplina tal-għajnuna tal-Istat u il-konsegwenzi. Jiena nixtieq nifhem kif din il-kumpanija sea handling u mbagħad anki soċjetà il-ġdida kif daw kienem, kienet il-ġestjoni tagħhom għax l-ewwel soċjetà bejn 2002 u l-2010 kella dejn kbir ta' 480 miljun f'dawn it-8 snin. U mill-informazzjonijiet li aħna rċevejna rajna li l-ġestjoni ta' soċjetà kienet ħażina ħafna l management anki naħa tal-partiti politiċi illi għamlu ġestjoni ta' din is-soċjetà pubblika u anki permettew eh, illi jatuhom bonus lil managers ta' sea handling u ma kienem lebda kontroll fuq l-ispiża ta' soċjetà. Issa l-fatt li eh, l-Kummissjoni Ewropea edha tajtek li edha taħdem kontra il-ħaddima, però minna l-oħra miex qed tikkastiga ir-responsabbli politiċi u tal-management dina hija ħaġa li ma nistax naċċettaw. F'dan il-każ il-Kummissjoni Ewropea edha tati sentenza żbaljata għandha għanda tikkastiga l-imġiba ħazina politika u tipproteġġi lil ħaddiema u mhux issalva il-min f'dawn is-snin kollha għamel profitt Eh, u tikkastiga lil ħaddiema. Il-Kummissjoni għamlet studju jew edha tapplika d-disciplina fuq l-għajnuna statali b'mod rigorus biss. Hemm bżonn nifukaw fuq il-management ħażin ta' soċjetà pubblika biex naraw minn huma il-persuni responsabbli għax hawnhekk qed nitkellmu fuq mijiet ta' luft mijiet ta' mirjuni ta' euro Grazie. Grazie, Eleonora. Grazie, jena u koll nishti nżid xi ħaġa barra minn dak li għal b'mod korrettu preċis il-kollega Marco Valli, aħna hawnhekk qed naraw e, situazzjoni ta' noqas ta' trasparenza fl-aċċess ta' dokumenti u tal-informazzjoni meta ġew mitluba minnaħa tal-ħaddiema anki fisem il-kursilliri tal-komuni tal ta' Milano. Awnek Hawnhekk u wkoll trasparenza nisa u eh, anki anki jekk mux eh, mhux Milan l-uniku post, però hija situazzjoni gravi ħafna. Il-petizzjoni għandet tibqa' miftuħa biex inkunu nistgħu niverifikaw u naraw se jisiru l-passi li, li mis fuq dan l-istħarriċ u naraw minnu huwa responsabli specialment politikament tal-ġestjoni ħażina ta' dawn l-infrastrutturi li huma daqshekk importanti fl-Italja. Grazzi. Ma wħad tiktar li eh, talab jitkellem, ma jidirlix, mela nerġanati il-mikrofonu l-petizjonant għal żewġ minuti. Sur Servone. Jena ah, il-ħaddima li huma mħasbin ħafna għandhom bżonn risposti ċari minn il-Kummissjoni. Jekk din il-multa bi soċjetà l-ġdida il-multa ġiet abolita jew għadha teżisti. U ekkux veru illi hemm anki eh, eh, anki ksur, em anki azzjoni pro proċedura ta' ksur minnaħa tal-Kommissjoni anki lejn l-airport handling. Fil-kompanija ġdida ġifiri. Aħna jidrilna illi illa sentej illi fil-orti tal-Lussemburgu il-kawza d-dim il-orti tal-Lussemburgu u aħna manna libda informazzjoni U nixtieq nkunu nafu jekk il-qorti eh, diġà tkellmitx fuq il-kwistjoni kollha kemm jew le. Grazzi. Actually, that concludes. I have no more. Eh, Mandil ħat iktar min jitkellem, bekk nalqu eh, Issa x'nistgħu namlu fl-opinjoni tiegħi skont kif eh, eh, proponew il-kollegi li ħalluha miftuħa din il-petizzjoni u nistennew il-risposta ħarija u evalwazzjoni sħiħa minn tal-Kummissjoni. U nistgħu però nikdbu ittra l municipalità ta' Milan biex niproponu li jisibu soluzzjonijiet iktar sostenibli fl-interess tal-klienti u anki tal-ħaddima tal-aeroport dana jista' jkun mod biex norruhom illi aħna verament edin eh, attenti f'dawn il-kwestjonijiet anki jekk huwa każ għaddej bħalissa qudiem il-qorti tal-ġustizzja tal-Unjoni ta Ewropea. Imma biex nurruhom illi aħna fil-Komitat tal-Petizzjonijiet għandna anki interess e, eh, insegu din il-kwistjoni. Eleonora. Nista' nżid flittra illi namlu referenza għawija fuq it-trasparenza u l-aċċess għall-informazzjoni minnaħa tal ħaddima u tal-ċittadini fuq din il-kwistjoni. U forsi jista' jkollna risposta anke qasira minant il-Kommissjoni, il-petizjonant tal-ab żewġ mistoqsijiet, għamel żewġ mistoqsijiet sempliċi ħafna. Tista' tagħti risposta qasira ħafna tajt il-President lill-Kummissjoni għal kummenti li għamel għal mistoqsijiet li għamel il-petizjonant? Iva ċe, bla dubju. Mela, il-proċedura ta' ksur għada valida. Natikom dettal. Miex sempliċi proċedura ta' ksur, imma edin nitolbu Il-lajnuna tal-istat li ġiet irċevuta b'mod irregolari irridu nerġaw lura għas situazzjoni li kienem qabel ma s-soċieta irċevit dawn is-sovvenzjonijiet. Aħna rridu garantixxu illi issu jaħdem b'mod effiċenti biex bekk eh, anki nisimaw mill-vuċi anki tal-kompetizzjoni ta' dawk is-soċjetajiet li rċevew eh, eh, dawn is-sovvenzjonijiet u anki li waslu għal impigi sostenibbli. Issa fuq dak li għandu x'jaqsam fuq dawn il-flus li jridu jinataw, iva, it-talba għal biex jinataw dawn il-flus għada valida. U eh, għal daqstan dinija il-multa fuq sea handling il-Kommissjoni Ewropea taf illi seja ġiet likwidata, ġifiri ma diċ teżisti u għanna e, u dimna għanna s-soċieta e ġdida li jisima Airport Handling u Airport Handling bħalissa edha taħdem. U nafu illi e, imbdiet proċedura ġdida, proċedura ta' kontroll, ta' verifika biex naraw jekk airport handling issa edix E, e, e, ix qed tirċevi anki sovvenzjonijiet tal-Istat. U din il-proċedura se tinnala mm, fi żmien qasir u mbagħad nieħdu deċiżjoni, ċoe jekk din is-soċjetà l-ġdida ibbenefikaċ jew le minn sovvenzjonijiet ġodda. U nixtieq nisħaq fuq ħaġa oħra wkoll fuq il-kwistjoni ta' trasparenza il-proċedura formali ta' kontroll għandha garantija it-trasparenza biex bekk il-su, il-reġun, il-trade unions, kull minnu mill-qut jista jisemma leħnu. U l-Kommissjoni għanda tikkonsidra dawn l-affarijiet kollha u dawn u l-risposti kollha rċevejna minant seja u minant l-istat tal-jan dawn ir-reazzjonijiet kollha se jiġu e, verifikati e, minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea qabel ma tieħu d-deċiżjoni tagħha u mat punt ieħor fuq l-applikazzjoni tal-disciplina tal-għajnuna statali. Bla dubju, em, konsegwenzi soċjali imħabba likwidazzjoni tas soċjetà u imħabba tal istrutturar li sar wara. U jiena naħseb illi l-iktar ħaġa importanti hawnhekk tkun illi nerġaw in, nerġaw nibnu kompetizzjoni effettiva f'Milan. Grazzi għall-informazzjoni. Se namlu kif qatt, inżommu l-petizzjoni miftuħa Eh, sakemm tasal il-risposta sħiħa minnaħ tal-Kummissjoni u nibatu etra eh, li l-amministrazzjoni ta' Milano tifoka fuq il-trasparenza u situazzjoni għal-ħaddima. U ek se nimxu. Grazzi ħafna tal-prezenza ta'kom u senżommu eh, dina taħt l-attenzjoni tagħna. Issa naddu għal petizzjoni li miss fuq il-kwalità tal-ilma tax-xorb fil- fil-Pajis Bask. U Sur Velasco u għawnek illi huwa rappresentant tal-Kommissjoni. Inti tinstab fil-awla u natik il-mikrofonu għal ħames minuti. U dana inkludi anki video ek minni sejra zbal. Fejn eh, sur Velasco? Ok, inti. Nilqak.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 Hainbat analizi egin ostean, kutsaduraren jatorria oiolako urtegia dela ondorio estatu zuten. Orduz geroztik, oiolatik datorren ur hornidura hainbat aldiz eten dute, baina herritarrek lindanos kutsatutako ura erabiltzen jarraitu dute tarte luzeetan. Aquí abajo tenemos la escorrentía de la Gorriga, ¿eh? que recoge el agua del arroyo Ángela, que es por donde entra eh, el HCH en el pantano de Oyola, que lo tenemos aquí enfrente, en la Diputación,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 Buenas tardes. In primer lugar, muchas gracias. Wara f'sira tajb l-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom tal-li permettejtunna li nużaw dan il-forum u tisimgħu l-leħen tagħna din hija t-tielet darba li qed niġwa dim dan il-Parlament. Ma mhux ħanqod intawwal għaliex naħseb li fil-video rajtu da kollu li għandi xi ngħid, moċċar u anka fid-dokumentazzjoni ħajkolkom l-informazzjonijiet kollha u anka l-ilment li qed nagħmlu. Għalhekk aħna nixtiequ nitolbu lil dan il-kumitat li jiġu l-attenzjoni sabiex dan il-parlament jinsisti ma, jinsisti mal-istituzzjonijiet kollha eh, lokali, statali, jew inkella autonomiċi biex jaħdbu flimkien biex isibu soluzzjoni. Hmm ma nistawx ibqaw kif qed jagħmlu eh, istituzzjonijiet tagħna li jitfgħu l-ballum minn naħa l-oħra. Kulħadd jgħid li le naħa l-oħra ġiet issolvija l problemja U aħna spiċċajna f'din is-sitwazzjoni għalhekk aħna nixtiequ nirġdu l-attenzjoni u għandna tmien punti ċari. L-ewwel nett li jiġi identifikat u karatterizzat il-sorsi kollha ta' tniġis. Jiġi faċċat il-problema b'mod konġunt, jiġi garantit l-indafa integrali ta' zoni kollha. Irridu nassiguraw li il-xmajjar kollha u żoni ta' e, ġabra nassiguraw li ma fihomx kontaminant anke jekk dan qed jiġri u qed jintużaw bħala ilmijiet għal konsum umom tal-bniedem. Bżon faċċaw responsabiltajiet li u jiffaċċaw is-sanzjonijiet finanzjari, politiċi u amministrattivi hemm bżonn li jitqasam il-budget sabiex l-azzjonijiet li nasemmejt isiru effettivi u l-aħħar punt hemm bżonn li garantixxu trasparenza u e, il-parteċipazzjoni ta' ċittadini kollha għaliex huwa biss jekk naħdmu l-koll fl-imkien istituzzjonijiet kemm nazzjonali kif ukoll dan il-Parlament e, inkunu nistgħu naħdmu fl-imkien biex insibu soluzzjoni adegwata. Grazzi. Thank you very much and as we have many many items. Grazie ħafna. Eh, jiddispieċin interrompi kirridu nimxu l-qoddima xanna anki punti oħrajn eh, fuq il-agenda. Eh, għanna il-Komissjoni Sur Gomez, natik il-mikrofonu. Grazie ħafna, Signora President. Palma rajna f'dan il-video, Din il-petizzjoni fokata fuq it-tniġġis li ġej minn Lindano li hija il- E, marka ta' e, ċertu sostanza li hija magħrufa li ħal ta' meħsara lis saħħa u li hemm din is-sostanza fl-ilmijiet li tieħu e, minna din il-kumpanija, din il dan l-impjant ta' qasim tal-ilma li ta' tforni numru ta' municipji. Irrid nibda billi ngħid li l-kwistjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu il riski għal saħħa tal niedem huma ta' priorità għall-Kummissjoni b'mod partikolari għad-DG tal-Ambjent Għalhekk la darba din id diġi ġiet informata dwar dawn l-allegazzjonijiet, ġi deċiż li nibdew investigazzjoni biex eh, ninvestigaw l-kwistjoni mal-awtoritajiet lokali u internazzjonali biex naraw jekk ixqed jiġi eh, rispettat il-liġi Ewropea f'dan il-każ. Aħna nistgħu nintervjenu biss f'dawk il-każijiet li huma koperti mill-liġi tal-Unjoni Ewropea imma l-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f'xi każ li mhuwiex irregolat mill-liġi tal-Unjoni. Għalhekk din l-investigazzjoni eh, applikat il-regoli u il-liġijiet li nsibu taħt il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, brabta mal-kwalità tal-ilma għax-xorb. L-ewwel il-Kummissjoni investigat li fil-fatt id-direttiva eh, id-direttiva 98 83 ġiet applikata kif suppost. Din id-direttiva tistabilixxi numru ta' valuri parametriċi sabiex wieħed jista' jara li l-ilma li huwa maħsub għal konsum tal-bniedem huma eh, f'saħħithom. Hemm bżonn nippreċiżaw li sabiex niddeċiedu jekk l-ilma li ġrit jinxtaraf mill-bnedmin fil-fat jilħax dawn eh, il-kondizjonijiet eh, jaraw il-moment meta joħroġ mill-vit, meta fil-fat jiġi konsumat mill-konsumaturi. L-autoritajiet Spanjoli rikonoxxew li fil-fat Iva kien hemm każ ta' tniġġis minħabba il-Lindano fl-2008 fl-Lulju tal-2008 u ħadu ċertu miżuri li huma ħassew li kienu meħtieġa biex isolvu din il-problema tal-tinġis. Skont l-informazzjoni li batunna mbagħad l-awtoritajiet Spanjoli, il-perjodu ta' tniġis, il-perjodu massimu kien ta' tlet xhur, iġviri bejn e, iż-żewġ kampjuni li ttieħdu meta e, meta ġiet identifikat it-tniġis u meta mbagħad ġi verifikat e, il-perjodu ta' wara Fil-fatt, it-tneħija tal- kien ġej, ġej identifikat li kien ġej propju minn din id-dan il-ġibjun u intużaw eh, sorsi alternativi. Umbat kienem ħidma ta' eh, tfittxija ta' dawn is-sorsi ta' tniġis li kien id-dġa saret qabel imma f'dan il-kas żdiet żdietet il-ħidma u lan kien li jiġu eliminat kwalunkwe sors ta' tniġis tal-lindano. Wara Ir-riżultati tal-analiżi li saru u l-impjant ta' trattament tal-ilma kienem qbil mal-valuri li ġew mitluba minn din id-direttiva, iġivir direttiva 9883, direttiva tajt li bħala limitu għandu jkunem 0.1 mikrogrammu għal kull litru għal dawn it-tip ta' planicidi f'dan il-kas l-indano. U ir-riżultati li qed naraw bħalissa ma jaqblu ma jaqbżux iż-0.01 għall-indano u iż-0.025 għall pjaniċidi totali li huwa ħafna inqas minn dawk il-ammonti mitluba mid-direttiva ħal oħra l-awtoritajiet Spanjoli infurmawna li għamlu analiżi ta' riskju biex jaraw jekk l-wieħed ma jilħaqx dawn il-livelli u ix riskju le għas-saħħa tal-bniedem. Din l-analiżi tar-riskju konkludiet li l-ammont massimu ġbir dawn it tlet xhur mumiex riskju għaliex ma kienx hemm biżejjed konċentrazzjoni u kien perjodu qasir. Għalhekk ġiet informata il-popolazzjoni fuq din is-sitwazzjoni u la darba ġi spiegat li jew eh, ġi kalkulat x'kienu li zjed kawzi possibbli ta' dan it-tneġġis għalhekk il-Kummissjoni konsidrat li ma kienx hemm ksur ta' l obbligi ta' direttiva 9883 fuq il-kwalità l ilmijiet li huma maħsuba għal konsum minn bniedem. il Kummissjoni mbagħad investigat ukoll il-kwalità l ilmijiet propju fil-moment meta e, eh, jinataw li ċittadini ġviri fil-vit u ġiet investigat eh, jekk id-direttiva 2066 eh, ġiet rispettata. Di kella tiġi trasposta fl-2015, ovvjament, bil kondizjoniet kollha. U taqbel hemm id-direttiva wkoll 105 eh, tal-2008 dwar l-ammonti u l-Kummissjoni identifika eżaminat il-risposti tal-awtoritajiet u qalet li l-awtoritajiet jeżaminaw l-ilmijiet b'mod regolari u riżultati ta' snin riċenti u rew li kien hemm konformità eh, tal-miżuri u tal-ammonti li hemm fid-direttiva 105 tal-2008. Għalek, l-autorità li tħossib li l-miet f'din iż-żona għalet li hemm konformità u hemm pjanta azzjoni wkoll għal problema tal-HCH u li qed tikkalkula li hemm bżonn ta' 50,000 euro pala budget. Għalek, il-Kummissjoni ma rax li kienem ksur ta' direttiva u ma kienx hemm bżonn li tkompli l-investigazzjoni tagħha għaliex l-obligi li huma eh, mniżla fil-liġi tal-Unjoni Ewropea qed jitwettqu u m'hemmx ksur. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma sal il-kollegi. U s-sur Horisti, jek minn xetnajt l-ismek eh, ħazin ħafna, jishtiq jitkellem. Grazzi, Signora President. Nixtieq ngħid dan li ġej. Iva, ħaġa tajba li l-Kummissjoni ċirkjat dawn il-livelli u li il-parametri li qed eh, tajt li għandu jkunem ma mumiex rilevanti għawek, imma E, għad-ċittadini. laġir ma kienx bizzejiet. Iċ-ċittadini xorta waħda qed jaraw l-problema għadu hemm u minn barra dan il-sors tal-tniġis għadu ma ġiex identifikat għalhekk jiena naħseb li din hija spjegazzjoni parzjali li dawk l istitazzjonijiet involuti jridu jaħdmu fl-imkien imma nafu li mhux qed jagħmlu dan, mhux qed jaħdmu fl-imkien qegħdin jeħlu l-ħin u ir-relazzjoni maċ-ċittadini hija waħda ta' tħassib. Hemm bżonn li jibdew jaħdmu mod eh, konġunt sabiex jiggarantixxu l-parteċipazzjoni tal-movimenti soċjali Jina naħseb li din hija kwistjoni ta' mistħija u ta' tħassib. xi ħaġa li ma tiġrix għawek biss imma postijiet oħra u postijiet oħra anka tal-Unjoni Ewropea mhux biss ta' Spanja. U il-Kumitat tal-Ambjent tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn li eh, tibgħat titri fuq dan. U hemm bżonn li jiġi mfassal rapport ġdid Ewropew propju dwar dan. Grazzi. Thank you very much. Mr. Sebastia. Muchas gracias, señora. Grazie ħafna, Sinjora President. Il-rappresentant tal kommissjoni refera għal moment meta l-ilma li kienu qegħdin jikkunsmaw il-ċittadini li kienu qed jieħdu minn propju eh, minn dan il-ġibjun ta' Ojola ma kienx konformi ma' regoli sanitari tal-Unjoni Ewropea għallu li dik kienet xi ħaġa ta' darba imma jiena nixtieq ngħid li hemm preċedent. Iġbi għandna preċedent li dan jista' jseħħ u bħalma għadna kif edna ma nistawx ngħidu li din mhux ħaterġa' isir għaliex ma nafux minn fejn ġejjit niġġis. Il-problema tal-lindano eh, l-indejn eh, li xi ħaġa li tiġri eh, f'żoni Eh, madwar l-Europa u l-problema għawek ta' Lojola, eh, il-problema hija li ma nafux eżattament minn fej ġej, fej ġi mitlu dan l-element din is-sustanza, kif qed jasal f'dawn il-postijiet minn fej qed jieħdu l-ilma il-konsumaturi. Għalek jena naħseb li l-mistoqsija li tagħmel il-Kummissjoni l-istituzzjonijiet i jekk jistawx jassiguraw li mhux ħajerġa' jseħħ u aħna nafu li le ma jistawx jassiguraw li mhux ħajerġa' jseħħ għax ma nafux minn fejn ġej Għalek, jina naħseb li il-Kummissjoni trid tinvolvi ruħa aktar, eh, trid tagħmel dak li qed jitolbu l-ċittadini u il-suġġett mhuwiex solvut sempliċiment biex ngħidu iva qegħdin jagħmlu dak li għandu jsir, meta il-sors ta' kontaminazzjoni jiġi identifikat u jiġi eliminat kompletament minn dawn is-sorsi fejn jihdu l-ilma, e, emmek jiġi solvut għalhekk jiena nemmen li għatem ħafna ħafna li għandu jsir u dan il-preċedent juri li ir-riskju emmadu għalhekk e, rridu morru ħafna żjed lil grazzi. Thank you very much and I have Grazzi ħafna. Skużawni jekk mhux qed nara sow, għandi x-xemx eżattament fajnejja, naħseb għandi bżonn nuċċali tax-xemx. Skużani, ġifri ma nafx min imissu, Grazzi, Signora President. Jiena naħseb li għawek għanna kas ċar ta' tniġġis tal-ambjent, problemi għas saħħa pubblika, persuni li huma esposti għal eh, skar tossiku li qegħdin jixorbu ilma mniġġes u hemm l-annimali li qegħdin jixorbu l-ilma eh, mniġsa wkoll imbagħad jgħaddu għal persuni u kas ċar tal-fatt li l-awtoritajiet statali ma ndirizzawx mod tajjeb dan il-kas ma solveħx sew la, la il-gvern ċentrali u lanqas il-gvernijiet lokali. Għalhekk jiena nixtieq ninaqat mat-talba li għamlu il-petizzjonanti kif ukoll dak li għal is-sur ħwaristi jiena naħseb li huwa importanti li nitolbu rapport, rapport Ewropew fuq it-tniġġis tal-indejn fl ewropa kollha kemmi, inkluż ovvjament il-każ tal-ġibjun ta' Ojola u anka l-każ ta' wara. Eh, u ħajkun hemm każijiet oħra madwar l-Ewropa għalhekk huwa importanti li jkollna dan ir-rapport Ewropew fuq it-tniġis li hemm minn dan is-sustanza u jiena naħseb li jkun interessanti wkoll li dawn it-talbiet kollha jiġu wkoll imresqa qudiem il-Kumitat ta' MV tal-Kumitat tal-Ambjent sabiex il-reviżjonijiet ta' direttiva kif ukoll il-Water Framework Directive, il-direttiva fuq l-evalwazzjoni l-analiżi tal-ilmijiet dawn kollha iqisu dawn it-talbit li qegħdin isiru. Grazzi. Thank you very much. Now I can really assure you that I see Issa nista' nassiguratkom li qed nara lil kulħadd mod perfett fil-fatt. Għalaqna żejjed issa, għalaqna xemx kompletament. Mawħat iktar mill jixtieq jitkellem għalhekk is-sur Calve u sur Labrier. Sur Calvet, grazie ħafna, Sinjora President. Din kustjoni tal-indejn li jina ili nara minn numru ta' smin u es nara minnaħa tal-art e, eh, eh, fi zona ta' Aragon fejjina twilit fi Spanja Jiena naħseb li dan jista' jkun każ ċar ta' intervent tajjeb minna ħata peti eh, li qed jeżamina il-kwistjoni minn perspettiva ta' eh, leġislazzjoni għax aħna maħniex ovvjament tal-konsumaturi. Imma jiena naħseb li huwa ċar aħna qatt ma konna vittmi tal-lindejn imma dan huwa e, eh, li huwa perikolus ħafna u li l-problema hija Ewropea. Il-fat li dawk li ħadu l-inzjattiva huma Spanjoli ma jnaqqas il-problema għalhekk jiena naħseb li l-peti tistaw jallek jina naqat ma dak li għalu l-oħrajn li nibatu din l-informazzjoni l-Kumitat tal-Envi u namlu studju tal-problema u tal-periklu li jem. din hija xi ħaġa konkreta ħafna e, u għalhekk irridu namlu rapport u naraw eżattament x'finanzjar jista' jkun hemm. E, kien hemm każ anke Faragon anke fid-disajnijiet jekk Minister żball, imma hemm bżonn nitolbu anke il-fondi e, biex ikun nistgħu nittrattaw dan din it-tniġis, imma rridu nagħmluh fuq livell Ewropew. Għalek, jina nemmen li mill-lider is-suġġett tal-periklu jitlob li aħna nmexxu l-qoddim inizjattiva regolamentarja eh, fl-envi u anka fil-komissi u dim il-komissjoni sabiex e, jagħmlu dan din l-investigazzjoni eh, fuq dan is-suġġett partikolari u jingħataw anka l-fondi. Grazzi. Grazzi, ħafna, Signora President, u brava l-fat li taf titkellem bil-Franċis tan tajjeb xtaqt nejdilkom li għawnek edin fil-Komitat tal-Petizzjonijiet u għanna kas u d-dimna eh, ta' kas li għetiseħ fi Spanja. Jina għat nisma li spiegazzjonijiet kem tal-petizjonantu anki tal-Komissjoni biex nara li jekk l-informazzjoni tal-Komissjoni aħna maħawadniex, aħna li kollox ġi eh, rispettatu d-tieħdu koll il-mizuri sabiex dan it-tniġġis li sar jekk fimtu fl-2008 jispiċċa. Ġifri qed nara li kulħadd jisu għamil biċċa tiegħu. Lek il-proposta tiegħi għannom tal-PPE li eh, il-membri li huma parti minn din il-kumitat nejt li kulħadd għamel il-biċċa tiegħu xogħlu u peress li issa l petizjonant taħna eh, l-Kummissjoni għaddila informazzjoni ġdida u li għadhom qegħdin jiġu eżaminati u analizzati jina naħseb li hemm bżonn li l-petizzjoni nżommuha miftuħa u nitlob il-kollegi li ma jikunux preżenti għal kull laqa tal-tana, eh, tal-komitat, li jiltaqaw ma' reprezentanti tal-komitat eh, NV u jiddiskutu din il-problema tal-Andan. Aħna peress li maħniċ il-kumitat tal-ambjent, ma nistawx aħna namlu xol ta' kumitat iħor, iġifiri biex nibdow u kol eh, bieċa leġislazzjoni jek ikun hemm bżonna jek tkun floka. Aħna rridu ovvjament nieħdu ħsieb ħafna eh, temi differenti aħna l-kumitat li ma ma nix iktar possibilta' anzi li nirċivu nies li ma jkun baqalom l-ebda possibilità li jieħdu raġun. Aħna rridu naraw li eh, xogħol li stanzar tajjeb fuq dan id-dossier issa wkoll ikkompli. Hemm bżonn iġifieri li naraw il-Kumitat tal-Ambjent x'tista' tikkontribwixxi biex il, eh, din il-petizzjoni inkompluha jibmot modest nżommu eh, qed nipproponi li din il-petizzjoni għalissa nħalluha miftuħa sabiex narraw l-istudji ta' analiżi li qed inisiru x'se jagħtu bħala riżultat ħabbat niġi ta' London. Jina eh, ma nistax ukoll nieħu post il-kollegi eh, li għandna fil-Kumitat tal-Ambjent U nispera li dawn ikunu jistaw jgħinuna biex dan il-fajl nal-uħ. Grazzi. Grazzi. Issa, is sinjura Ajala Sender. Nirringrazzjak, Sinjura President. Nirringrazzjak ħafna tal-li deputati li mumiex eh, membri ta' dan il-kumitat inti sajtom iċ-ċans jattendu il-kumitat tal-petizzjonijiet jittratta il-kwistjonijiet li jippreżentaw l jġibulhom iċ-ċittadini. U intom tagħtu xaq ta' dawle meta n-nies ikollhom dawn il-menti li qatt ma jisibu xi riżultat anzi jiġu minn sijin. Jiena membru tal-Kumitat tal-Baġit għandna il-proġett tal-Fondi tal-Kastoro. U jiena kieku inkun nixtieq li din il-petizzjoni u anki dik li jmiss ta' waraja nadduwa lil kumitat tal-ambjent tal-MV. Wara li smajna il-Kummissjoni Ewropea dwar id-direttiva tal-qafas tal-ilma u anki il-kwalità tal-ilma, jina naħseb li il-kwistjoni kollha ta' um, arti minġessa u koll irridu niftħu dibattitu fuqa. Għax naħseb l-affarijiet mhux qed jimxu sew minn dan il-att. Mux qed nitkellem dan ma joġ bissa l-Spanja hemm każijiet fi, Franza, il-Ġermanja, Hamburg, skont informazzjoni li għandijena, dwar dan it-tip ta' tniġis. Huwa minnu li l-art imniġsa sissa għadna ma tantx imxejna fuq dan is-suġġett, ma nafu li dan il-petizjonant u anki il-petizjoni li jmiss jafu kazit pal dawn verament tajjeb. Jafu situazzjoni b'ċertu dettalji. Linden irridu naraw kif intuża kif u kol fl-Unjoni għadu jitfaċċa dan il din il-kimika qed naraw li dan huwa aġent li niġġess persistenti ħafna mhux faċli li wieħed isib bil-kaptu tiegħu u laqas nistgħu nittrattaw għax meta inti tneħħi art u ħamrija kontaminata x'se jiġri minna. M'għandniex biżejjed studju u riċerka li nistgħu aħna nużawha biex naħżnu ċertu ħamrija imniġsa bħal aġenti ta' tniġġis oħra kif nafu tajjeb aħna fi Spanja u fi Franza. Mhux l expertise biss dwar it-trattament tal-ilma jew inkella il-ħamrija kontaminata li se twassalna jien nixtieq nagħmel appell il kollegi sabiex verament jitalbu l-Kummissjoni Ewropea li toħroġ b'mappa tal-Linden ġifieri ta' dan l-aġent kimiku u anki l-effett fuq ir-risorsi agrikoli fuq l-ilma, fuq l-ilma għal-konsum ta' mill mined u anki għall-użu fl-agrikoltura. Jekk ma nagħmlux dan, se jkun il-komitet lokali li kunu sfortunati li ġew mill-quta minn din il-problema, minn dan it-tniġis tossiku li qed ikunu huma biss li eh, se jaraw x'jamlu hemm bżonn li ngħinuhom kif għamilna wkoll bil-Project Reach. Bekk eh, spiċċajna bil-lista tal-interventi nerġa' ndur lejn is-Sur Velasco għall-intervent tal-aħħar tiegħek. Inqas minn żewġ minuti biex forsi ninkoraġina, Sinjur. Sì? Si? Għar una situazione. Nixtieq niċċara sitwazzjoni li dokumentazzjoni u informazzjoni li intbatet ma nafx xekkix mill-istat jew l-komunità e- ix hija fqira aħna tlabna li tinsbat li inna dokumentazzjoni u il-Kummissjoni ma għadditinniex u hemm e, il-ment li aħna nixtieq nippreżentaw hekk għek il kummissjoni U wieħed mill-affarijiet li hemm f'dan il-rapport tal-Istat li eh, għax e, diġà ġew eliminati żewġ kawżi, iva ġew natfa żewġ zoni fl-2012 ma fl-2014 kien hemm 50% tal kien hemm każ li, li kien daqs 50% ta' qabel. U dan jagħmilha ċara li il-problema ma ġiġ solvuta li għadna ma nafux minn fej ġej it ninġis ġis, jekk inkunu nafu minn fej ġej, jew inkella jafu minn fejġejjin u mumiex qegħdin jieħdu eh, il-miżuri ta' ħarsin ta' zona sabiex l-annimali u il-bidja li hemm hemmhekk ma jispiċċawx jużaw ilma din l-ilma jew kella jieklu eh, il-ħaxix li qed jikber viċin din dan l-ilma. Ġifieri din hija riflessjoni ta' situazzjoni qegħdin ngħixu minna eh, ngħixu bħalissa u hemm bżonn li jittieħdu soluzzjonijiet minn naħa tal-awtoritajiet. Ġifieri soluzzjoni ħansibuha biss meta aħna lkoll nibdew naħdmu flimkien. Għalhekk hemm bżonn ta' eh, laqat biex inkunu nistgħu naħdmu flimkien. U din hija xi ħaġa li hemm bżonn li tinbeda kemm se jkun malajr. Grazzi. Okay, let me just clarify. Iva, ħaniċċara biss li l reprezentanza spanjola fi Brussel u anki l-gvern tal-delegazzjoni tal-gvern tal-pajizi bask dawn ġew nistiedna xtaqt nejdlek hekk u nafu li dan mhux punt li qed nisimgħu ħall-ewwel darba. Anki fil-mandat ta' qabel ġifri fl-2014 f'Marzu dan il-kumitat kien Eh, kiteb lill-gvern tal-pajjiż Baski lill-municipalitajiet u anki lill-kumpanija tal-ilma tlabna l-iktar formazzjoni. Aħna l-gvern tal-pajjiżi Baski biss rispondena ma tawnix informazzjoni għaluna se jikdbulna eh, żmien wara u sissa xejn eh, xtaqt niċċara dan il-punt. Mbagħad, ovvjament, aħna mal-petizjonanti ilna nitkellmu imma huwa fl-interess ta' kulħadd li nkunu nafu minn fej ġejn dan it-nġis. Imma isu ħadd ma jaf. Jina naħseb għandkom raġun, kollegi, il-petizzjoni għanda tibqa miftuħa u inkomplu ninsistu nitolbu l awtorijiet tal-pajzi baski biex ituna l-informazzjoni. Għanna bżon l-informazzjoni kompluta anke minn komitet lokali fejn hemm il-problema. Fejn hemm eh, lejjun qed nitkellmu fuq pestiċida li verament iġib dannu kbir, riskju kbir lill-bnedmin. Għalek din il-petizzjoni se tintbat u kol din u tawaraja fil-fat l-Kumitat MV tal-Ambjent. Għax staqqa li jom biex jaraw kif jiproċedu e aħna il-kompitu tagħna fil-seta li għanna hija li nibatu dan kollu għal iktar studju fuqu. Mela, il-punt li jmiss issa fuq l-agenda huwa fuq l-istess suġġett u għanna il-petizjonanti minn l-Irlanda jiena għan proponi u dawn iridu jitilqu għax għandhom l-ajruplan nimorru għal punt 11 qabel il-punt 10 sabiex il-petizzjonant nisimawħ nisimawħ jkun jistaw kol jilħaq l-ajruplan. Il-kollegi jistaw jaqblu? Grazzi ħafna. Napprezza tgħid il-President mela se nindirizzaw petizzjoni il-, -petizzjoni, il ta' Peter McHugh li għanda zoċ firem fuq is-sussidji e. un-bat għanna 1022 tal-2012 dwar il-Single Farm Payment u anki Disadvantage Area Schemes mill autorita Galway fl-Irlanda. U għanna u koll il-petizjoni 1674 tas-sur McHugh. Għandek 5 minuti, sinjur dwar is-sussidji agrikoli fej qiegħed fin-nofs mill lieder nilqawk fil-komitat. Mela, hu gost inti waqt il-diskors tijak. Grazzi, Signora President, u grazzi tal-li tajtuna ċans li nitkelmu eh, u biddiltu l-program ta'kom. Aħna għedin nirrapprezentaw anki moħti nirrappresenta l-petizjonant li huwa missieri għandu 82 sena u f'wheelchair u ma setax eh, jikun unek hawnhekk illum qed reprezenta aħna għandi litra tiegħu jiena napprezza ħafna li intom eh, sidintuni il illum imma jiena verament disappuntat li ma stajtx inkun magħkom nispera li f'dawn il-minuti ħan nispjega ftit is-sitwazzjoni tagħna Jina kelli incident fu u bqajt jiena b'diżibilità il-idi xellugija kella titneħħa aħna ilna nuż wieħed punt tlieta units per eh, għal kull ettaru il-marti kienet taħdem i meta jimma kontin dispost u kenna u kol xaħat li impiegajna sa tlieta u design imma eh, il-mara tijaj settembru ta' dik l-istess sena u kol kella eh, kankru fl-istonku peress li Marti kienet il-manager, kienet i ta' ministra il- l-azienda tana agrikola aħna iddeċidejna li fil-94 tajna krejna u kol l-art tagħna il-ħattijħor. Imma il-Dipartiment tal-Agrikoltura tagħna ma tanniex il-permess il li aħna nikru anki il-unatu il l-baqar tagħna biex jiġi amministrat minn ħaddieħor. Marti mbagħad irkuprat u um, bdiet ta' ministra E. Aħna rep scheme konna impenjati ħames ħames snin, it-tifel tagħna mar ukoll fil-kulleġġ agrikolu biex ikun jista' jieħu overu. Imma mbagħad din reġgħet bit tissofri mill-kanser. Il-tifel kien għadu l-iskola fil-kulleġġ u kellna imbijaw il- il-baqar kollha tagħna ma kien hemm ħadd min jieħu ħsebhom. Fl-2001 it-tifel eh, ikkwalifika imma kellna mbagħad il-50% eh, tal-kapacitajiet tagħna x'kenna verament azienda żgħira peress li konna bejna kollox. Ftit eh, bil-mod il-mod eh, bdejna inkomplu nkabru kien u hawnhekk inqalaw il-problemi. Il din il-single payments kena problemi għal mux biss li konna edin aħna naħdmu l-art li kena nħalsu fuq ma talbuna nħalsu fuq l-art kolla. Marti umbat dik is-sena u koll mietet. Immaġina f'dawn it-12 sena xġara peress li l-istok tana kien 1.3 per ettaru qabel 2001 u fil-2000 kena biss erba baqar, aħna kollox mar il-bahar. Kena 168 eh, għal kull ettaru. Aħna mbagħad kena full capacity u imħabba l-sfortuna verament li laqtet il-familja tagħna morna lura aħna mhux qegħdin nitolbu li eh, ittuna l flus għal xejn imma nixtiequ li nkunu rikonoxxuti għal dak ix-xogħol kollu li għamilna bil-pagamenti issa qed nitkellmu fuq l-2016 u dejjem il-snin ta' referenza huma tal 2002 aħna verament żar, l-azienda tagħna hija żgħira u l-profitt tagħna huwa minimu. F'din id-dilemma, b'din is-single farm payment, nitilbu li l-petizzjoni tibqa' miftuħa biex t-istudjawa. U missieri firma din litra. Grazzi. Fine, thank you. Grazzi ħafna, nirringrazzjak. Nixtieq nisimgħu il-kollegi għax il mux mhux qedawn. Peter Jar, nisimgħu minn għandek. Grazzi ħafna, senjura President. Dak li għadu kemm iddiskriva l-petizzjonant, ovvjament hija problema diffiċli. U bħala leġislatur ta' Brussel normalment aħna nkunu nis nistaw nejnu bżon noħol u benchmarks naf mill-esperienza ġifiri. Id-regoli hemm qegħdin imma eh, f'sitwazzjonijiet meta hemm nies qegħdin ibatu irridu nikkonsidruhom. Jien se fejna fien dan din il, din il dan il-każ ma tqis mir risposta tal-Kummissjoni fl-ewwel risposta. Ir-regoli Ewropej huma hekk aħna nistgħu nkunu flessibbli u nħallu l-awtorit nazzjonali jkunu flessibbli u ma nistawx nejdu għalfej l-autorit nazjonali ma użawx il-flessibilta għalek għal darboħra għanna nitkidbu l-autoritajiet nazjonali għaxta għalijom wara kollox biex jgħinu b'mod dirett il-persuna mill-quta ħażin. Is-sitwazzjoni faċċjata kienet waħda diffiċli u ħafna drabi wieħed ikun jista' jgħin ja tiftit xiftit ta' duwa imma ma nafx għaliex f'dan il-każ ma sarx dan. Nixtieq nkun naf għaliex. Forsi l-Kummissjoni tista' tagħti tweġiba. Tgħid li mill punta di vista Ewropea riformi l-liġijiet aħna minnihom imma hemm każijiet speċifiki u speċjali fejn wieħed irid iqis dan il-każ bħala wieħed speċifiku dan għandu jsir mill-awtorità lokali. Jiena din il-petizzjoni tal-edeja li nżommuha miftuħa nerġgħu nitolbu l-awtoritajiet nazzjonali għaliex aġixxew jew ma ġixxewx dal-każ kif kien suppost. Il-riforma kienet kopri mit paġna imma hemm kondizzjonijiet għal każijiet speċjali li dawn ikopru 200 paġna u verament hija ħasra li ma ntużawx ma ntużax din il-flessibilità u f'dan il-każ qed naraw li eh, intilfu flejjeż kbar fi profitt. Il-Kumitat kieku kien jixtieq li jara dan il-każ jiġi trattat mod aħjar Issa, is-sur Karti. Thank you, um, Chairperson, and um, I'm not a member of the Petitions Committee. Grazie, Signor President. Jena minix membru tal komitat tal-Petizzjonijiet, imma jena membru tal-Delegazzjoni Irlandiza u jgħat fuq il-Kumitat Agri jina naqbel mal-proposta u nitlob l kumitat tal-Petizzjoni jitsa biex iżommu din it-talba miftuħa u tiktbu l dipartiment Irlandiż kif ukoll nixtieq niproponi li din il-petizzjoni tiġi ċirkolazzjoni li ċirkolata l kumitat Agri u aħna nitolbu li tirħaraċ opinjoni għalli xina bħala MP Irlandiż eh, hija ta' mistija li dan il-każ kellu jiġi jitresta dimkom dan kellu jiġi solvut fuq livell domestiku. Grazzi ħafna. Grazie Grazzi ħafna u bekka laqna il-lista tal-kellima tagħna fuq dan il-punt. Issa ħanaddi il-, Eh, morru lura għal punt qabel tal wat Nixtieq ngħid li il-Ministeru Irlandiż tal-Agrikoltura ma rrispondix sissa għat-talba minnaħa tal-Kumitat tagħna, iżda skont informazzjoni riċenti huma qegħdin ħejju risposta. Din it-tweġiba għandha tasal fi żmien ftit ġranet jew dal-waqt. Għalhekk mhux ħajkonna l fejn qogħdu nirripetu nerġa' nikbulhom għaliex huma qegħdin iħejju ittra ġvini għaddejn biex xol taħħom. Issa skont l-informazzjoni li natat l-inna mill-Permrep, din il-petizzjoni ġiet mitqisa minn proċess indipendenti tal-appelli fl-Irlanda bħalissa. Għalek, dak li jena nishtiq namel u din hija u kol għalikom, rappresentanti tal-petizjonanti, li aħna nesprimu is sipatija tagħna lill-petizjonant kif ukoll kumpassjoni kbira għal sventuri kollha jkellu u aħna ovvjament għanżommu din il-petizzjoni miftuħa sakemm nirċievu it-tweġiba mill-Ministeru Irlandis għall-Agrikoltura u ovvjament dak li ħanamlu wkoll huwa li ħanibatu din il-petizzjoni għal ċertu informazzjoni lill-Kumitat ta' l-Agrikoltura. Mela nistaw u din il-petizzjoni 1674 b'dan il-mod. Mela, nittama li aħna irnexxinna nejnukom anka sabiex laħqu it-titjiriet tagħkom. Issa rridu morru lura għal petizzjoni 1022 ta' Jean Lawless fu l-applikazzjoni ħażina ta' terminu kundizzjonijiet tal-Single Farm Payment tal-pagament uniku. U naħseb li għanna u koll eh, David Scallon, le? Iva, emmek. Mela naddi il-kelma lilkom għandkom ħames minuti. Grazzi ħafna jiena Dr. David Scallon, il-konsulent ambientali li qed nirrepreżenta l sur Sean Lawless. Għalhekk mela sfont malajr malajr fl-2010 sur Lawless kellu l-eġibilità tal-art tiegħu naqsa b'9 fil-mija minħabba artit mistadra u attività agrikola limitata. E, kienem appell u dim il-Kumitat tal Petizzjoniet instema fl-2013 u il-Kumitat indirizza l ministru tal-Agrikoltura Inrandis biex jagħmel ispezzjoni indipendenti tas-sit u il-lingwaċ eżatt l-instab kien li l-Ministru tal-Agrikoltura eh, jagħmel ispezzjoni indipendenti u ġdida. Fjannar tal-2014 l-Uffiċċju tal-Appelli tal-Agrikoltura għamlu spezzjoni ta' dan il-post, il-Kildery Commonage, li huwa ta' madwar 250 eh, ettaru. U konkludew li ma kienem ebda prova li jistaw ma jaqblux ma l-espressjoni tal-2010. Għalu kol li ma kienem lebda prova li kienem eh, zwimel, eh, bejjem jew inkella naċ dakinar ta' zjara. Nishtiq najt li f'jannar ta' l-2014 marru ifittxu attività agrikola li kella seħ fl-2010, fis-sajf tal-2010. U rridnajt li s-sur Loles u l-azzjonisti kollha bil-fors ma jistawx jaħallu l-bejjem tagħhom fuq dik l-art skont ir-regolamenti għalhekk erba' tijem qabel ma l-uffiċċju tal-appelli agrikoli għamlu l-ispezzjoni tagħhom jiena u l-kollegi tiegħi għamilna ispezzjoni tas-sit. U speċifikament konna qegħdin naraw l-attività agrikola. Issa fejn l-appell agrikolu ma sab ebda prova ta' attività agrikola jiena u l-kollegi tiegħi eh, sibna aħna użajna il-, il l-eskrimenti tal-annimali biex eh, nidentifikaw eżattament fej kienem attività. Tistaw taraw żewġ mappe pawek u, u kienem ispezzjoni oħra f'Ottubru tal-2014 din u rrit e- e- eluf ta' attività propju fuq dan iż-żona u rrit ngħid ukoll il-kundizzjoni tal-veġetazzjoni turik li s-sit intuża għal numru ta' snin minn tal-inqas Aħna għanna provi fotografiċi li morru lura numru ta' snin ta' dan sit li juri li hemm attività agrikola fil-post. Fl-opinjoni tiegħi hemm numru ta' osservazzjonijiet inkorretti li saru mid-Dipartiment tal-Agrikoltura waqt l-ispezzjoni inizjali tagħhom U dawn saru u koll mill-bord tal-appelli tal-agrikolu. Per eżempju, għal li kienem tuħ tal-ħaxix kummerċali, le mux vera ġdan huwa domestiku mux kummerċali, għallu li ma kienx hemm faċilitajiet tal-ġestjoni ta' annimali, ma dammux minnu. U aħna nafu li l-ispetturi u il-bord ta' eh, l-appelli agrikoli eh, għaddew minn qudiemhom dawn il-faċilitajiet. Għallu koll li partijiet minn dan is-sit għandhom abitat ta' artijiet mistadra oljin. U eh, Iva, dan it-tip ta' abitat mod ġenerali huwa konsidrat bħala ta' ngħidilkom li dan it-tip ta' abitat ma jinstabx fuq dan il-commonage. Għost għarriet oħra li jem zoni gbar ta' eh, art mistadra mux mit mittifsa li mux tajba għal merat. zoni limitati għal mer għal merat, E, u fil-fatt dawn iż-żoni ma jeżistux. U rrid insemmi wkoll importanti li e, e, dan is-sit għandu assenjazzjoni ta' natura 2000 ma din ma tissemmix. Mela punt li nixtieq insemmi u għalli xaktar xem xiftit konfuzjoni, għalli dan is-sit jimbidel ħafna mill-xitwa għal-sajf. U palma għed sur Lawless u azzjonisti oħra ma jistawx iżommu l-animali tagħhom fis-sit fix-xitwa, imma tħarsu f'dawn ir-ritratti eh, fuq xelluk għandek il-xitwa u fuq in-naħa tal-lemin is-sajf. Mela, issa ħanaddikom għand il-kollega tiegħi Is-Sinjora Theresa Murphy li wkoll kienet qed tirrappreżenta qed tirrappreżenta s-Sur Lawless. Okay, the floor is Ejva, natik il-mikrofonu però fil-qosor għax ma tantx għandna ħin. Issa nitkellem fil-qosor ħafna Il-Komissjoni taf din il-petizjoni diġa waslet fil-Kumitat għax wara l-istħarriċ tal-Ministeru għamilna revizjoni f'jannar tal-2014, pero l Lolles, il-petizjonant, kienem problema u għalix tnejn mill-persuni li kienu involuti fl-istħarriċ kienu involuti u koll fil-deċizjoni. Eh, ma kienieċ indipendenti u dan appoġġa lil petizzjonant fil-diffikultà u għal din raġuni ma, ma tistax tiġi analizzata fil-qorti olja. id-Departiment ta' Agrikoltura talbu li issir il-revizjoni prima qabel u u l-petizjonant issa f f'diffikultà anki ikbar milli kien qabel. Bħala frustrazzjoni koll ulterjuri il-petizjonant ġi mitlub illi imur l-orti irlandiza imma ma ma setax u issa ma jistax u imur u din il-qorti tal-Irlanda. U għal din il raġuni kien u dim dan il-Komitat ta' Petizzjonijiet. U għalissa qed jerġa' jitlob lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex jagħmel appell ġdid biex ma jiġux użati l-istess persuni li kienu użati fl-ewwel każ. U issa nisimgħu minn il-Kummissjoni fuq din il-kwestjoni. Istur Cleason. Grazzi, Signora President. Iva, qed nitkellmu bejn il-kas sur l-oles li qed jibbenefika mill-kondizzjoni ta' Single Farm Payment Scheme u il-Departiment Irlandiż tal-Agrikultura li huwa eh, responsabbli minn dawn l-iskemi qed nitkellmu fuq l-eġibilità tal-art u ġifiri numru ta' ettari li sur Lores kien iddikjara li qed jisfrutta biex ikun jista' jibbenifika minn single farm payment, single um, payment scheme, l-SPS, il-differenza il eh, edha li fuq dikjarar ta' kemem art biex li tista' tibbenifika minn din l-iskema. Qed nitkellmu fuq e, il-73 tal-2009 hemm ir-regola qed nitkellmu fuq kull tip ta' art agrikola li tintuża għal użu agrikoli jew anki għal attivitajiet oħra dawn din l-art trid tiġi użata għall-attività agrikola din tal-aħħar definita il-produzzjoni il-fatt li kunem u kol il-tkabbir ta' prodotti agrikoli ġifiri din il zona din il-zona dejjem titkun u kol fil-stat tajba min jiddeċidi jekk l-art hija eligibli għal din l-SPS għal dawn l-iskemi jew le qed nitkellmu fuq l-istituzzjonijiet nazzjonali u il-payment il agencies li jiddeċidu dwar l-amministrazzjoni ta' min jitlob dawn l-ammonti bħala eh, pagamenti il-kontrolli amministrativi, ġifiri dejjem ikunem ċekjar u wara li jisiru dawn il-kontrolli ġifiri meta rajna fl-aħħar tal li saru fl-2010 il-bidu tal-2011 il-Departiment tal-Agrikoltura ħareġ bl-ammont ta' art li kienet tista' tibbenifika eh, l-art ta' Sur Loles Ġifiri, skont il-kondizjonijiet, il-rol tal-istituzzjonijiet huwa ċar li jekk l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni u l-Parlament u l-Kunsill jiddefinixxu il-qafas eh, ġenerali u anki legali, anki li jrid tkun hemm supervizjoni mill-Istati membri, ovvjament l-għajnuna ta' eh, individwali dejjem tibqa' responsabilità tal-Aġenzija Nazzjonali. U meta jkun hemm xi ilment wieħed irid jirrikorri lejn il-sistema legali tal-pajjiż dal-każ qed nitkellmu fuq l-Irlanda. Issa, dan il-dossier kollox xorbot ma l-eligibilità. U aħna e, e, sul xjolos li kien il- komissarju ta' qabel għall-agrikola fil-2014 kien, kien kiteb u kien kiteb skont dawn it-termini li għadni kemm nispjega dejjem dan fl-2014. F'dan il-każ aħna rajna li kien hemm xi eh, punti ġodda li sur l-oles ressa li smajnihom. Aħna ħadna wkoll nota tal-fatt li d-Dipartiment tal-Agrikoltura rispondikom f'Diċembru tal-2015 imma fl-opinjoni tagħna xejn ma jbiddel il-fatt il-prinċipju li għanna il-menti bej em, persuna u l-Aġenzija Nazzjonali f'pajjiż definit u dawn it-nej hekk għandhom il-ment ridu jrikorru għas-sistema ġudizzjara tal-pajjiż. Grazzi. Grazzi tal-intervenzjoni tiegħek. E, e, e, e inna ħafna punti diffiċli għall għasalija u naħseb anki għal-kollegi. Issa nissimaw minnati sur karti u jidir li anki inti għed titlob. Umbat t sinjora McGinnis. Signora President, dina dan huwa każ pjuttost dettaljat u ġi sottomess ġiet sottomess ħafna dokumentazzjoni. U l-Kumitat ġa eżamina din il-kwistjoni u infatti kien hemm ispezzjoni ta' appell. Tisma' menanti il-petizzjonanti illi dawk illi ħadu sem fl-ispezzjoni tal-appell kienu u anki involuti fil-deċizjoni. Jina naf illi fil-Departiment ta' Agrikultura irrispondew l lilek e, u ma ma ma mumiex qed jgħidu li dan ma sarx il-fatt li huma kienu membri anki tal-Kummissjoni. Ir-risposta kienet illi din hija kwistjoni għal eh, awtoritajiet nazzjonali, però fl-aħħar mela ħara titkellmu fuq il-fondi Ewropej hawnhekk u dan il-każ u oħrajn simili jistgħu ikollhom impatt fuq il-kredibilità tal-iskemi Ewropej u fuq l immagini tal-Europa u jiena nishtiq nappella eh, l-komitati ħallija miftuħa din il-petizzjoni jiena nifhem li kien hemm intenzjoni li jkun hemm missjoni fl-Irlanda unbat ma sareċ għal xi raġuni u oħra, imma niproponi li l-każ jibqa' miftuħ u u nikonsidraw il-possibilità li namlu missjoni fl-Irlanda biex ninvestigaw iktar u anki illi dan id-dossier bil-informazzjoni aġġornata tintbat lill-Kumitat Agri għal kumment tagħhom u forsi niproponi wkoll li nista jista jkollna dimattitu daċxajn iktar wisa anki fil-plenarja u nitlob ħat tal-petizjonant ukoll illi nerġaw nikdbu l ministeru biex ikunem revizjoni tal-kos tal-każ illi bekk ikunu jistaw jinvolvu anki persuni li s'issa ma ġewx involuti fil kas Grazie. E signora McGinnis, U dinja kwest. e <laughs> kwestjoni interessanti. Il-kwest. Il-kwest il-Komitat sar Irlandiż ħafna. Iva tajti Sinjora Magenis illi dinja l-ġimgħa ta' St. Patrick wara kollox. Jiena kelli laqa anke flagri. Ħan nagħtikom x'inhu mal-konklużjonijiet tiegħi. Naħseb illi għandna namlu iktar milli nitolbu appell ieħor bil-miktub. Jiena nixtieq illi issir isir stħarriċ f'dan il-kas u fuq kif ġi ġestit. Anki fuq il-konklużjonijiet illi waslu għalihom l-ispetturi għax hemm nuqqas ta' fiduċa hawnhekk fil-proċess u fil-persuna u naturalment anki fir-riżultat tal-ispezzjoni. Hemm bżonn nifmu kif ġara da u hemm bżonn nikdbu lill-Ministru lill-Awtoritajiet Agrikoli u nitolbu mhux biss revizjoni tal-każ imma review re, tal-ġestjoni tal-każ għax ila dejja snin. U l-petizjonanti s-sabu issabu e, f-difikulta kbira jsibu informazzjoni u jaċċedu għad-dokumenti. Il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa fl-opinjoni tiegħi u nixtieq nishti anki nagħmel referenza għal petizzjoni preċedenti. Il kommissjoni testa anki tajdinna. Ija nifem li din hija kwistjoni ta' stat membru u l-kwistjoni hija bejn l-istat membru u l-individwu, imma il-Kommissjoni wkoll għandha interess għax hekk hemm interpretazzjoni differenti fuq il-liġi fuq l-art u fuq il-rizzizet eh, bejn pajis u liħor, il-Kommissjoni għanda tindaħal u tajdinna Eh, biex tipprova ssib eh, interpretazzjoni uniformi. L-evaluazzjoni tal-art tal eligibli hija ħaġa importanti u jiena nifhem. Jiena anki ngħid li din hija kwistjoni anki li tista' tiġi rigwarda l-Parlament eh, Irlandiż u anki fuq il-Kumitat tal-Agrikoltura u um, ma nistax nifhem kif għadu ma sarx dax emissom eh, e appellaw anki fuq dan il-livell. U flok ma najdu illi naċċettaw kif tajt il-Kummissjoni miex affaritana inħallu l-Irlandiżi jirsolvuha, jien naħseb illi fl-ispirtu tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandna ħalwa miftuħa u għandna nitolbu l awtoritajiet jirriflettu u anki il-Kummissjoni biex tirrifletti fuq il-pożizzjoni tagħha. U forsi tirrispondi għal xi punti li jiena semmejt. Kas verament diffiċli u delikat Nisimaw minanti sur Flanagan, <clears throat> unbatem bżon nalqu, senati limitu il-lista tal-kellima hija maluqa, unbat rridu nisimaw minanti il kol, ukoll. Grazzi tal-opportunità li nitkellem, jiddispjaċin li wasalt u tard kont fil-Kumitat tal-Agrikoltura. <clears throat> u jina, jina eh, għandi kontat mal-petizjonanti, għawnek għaw zewċ problemi Waħda minnhom hija illi pratikament id-dipartiment ma jidirx li qed jikkontesta l-fatt illi ir-reviżjoni kienet propju indipendenti. U jekk ir-revjoni ma kienieċ indipendenti kif jidher fil-fatt, hija ħaġa eh, negativa. Għax kif għal kollega għanda tkun onesta u deċenti u naħseb il-Komissjoni għandu jkollha problema bija din. U din hija kwestjoni in ġenerali. Il-kwestjoni tal-eligibilità eh, tal-artijiet hija kwestjoni kbira, importanti ħafna. U li wieħed jgħid il-Kummissjoni mm, ma jindaħlux verament l-istqarrija ma kienet e kienet illi mhux affaritana, mhix kompetenza tana. Għax, però ma nabilx, għax ma nistawx najdu li il-kwestjoni hija fidejn id-dipartiment u fidejn id-dipartiment. Għax hekk id-dipartiment jiddeċidi jagħmel xi ħaġa kontra regoli, allora intkom nimmaġina li se tiġu tajduru li ma li m'għandux jagħmelhom dawk l-affarijiet għax kontra regolament. U għal stant eh, intkom għandkom tindaħlu f'dan il-każ ukoll għax il-kwistjoni tirrigwarda l eligibilità U kif tajt is-Sinjura McCarthy din għandha titħol fil-Komitat tal-Agrikoltura jena naqbel u dan il-kas għandu jiġi studjat mod speċifiku kif qed jiġi ripetut anki f'żoni oħrajn. Għandna bżonn ta' eh, revizjoni ġenerali. <laughs> Qed jiġri bħal meta eh, eh, Isek il-mama u l-papa jgħidu l biex tmur torqot imma ħadd ma jgħidlek fi xejn trid tmur torqod eh, minnhom. Imma eh, eh, jekk inti ma tafx fi xejn tmur torqod ma jistgħux imbagħad jgħidu miegħek. Jekk dina hija sitwazzjoni simili, jekk intkom m'għandkom xejn, jekk intkom m'għandkomx tindaħlu f'dan il-każ, allura m'għandkom tindaħlu qatt. Kif tafu? Ma tantx għandna ħinax għad għandna petizzjoni oħra Spanjola x'nanalizzaw qabel ma nitilqu, mela ħani proponi illi il-kollegi huma kollha jaqblu li l-petizzjoni ħalluha miftuħa, però irrid infakkarkom il-koll illi skont il- il-regolament tal kap l-istati membri huma responsabbli għal eżekuzzjoni tar-regoli tal-kap u mod speċjali il-ħlasijiet tal-beneficjari. U għal din raġuni jider illi rimedju għas situazzjoni għanda tinstab billi isir appell għall aħħar deċiżjoni li sar f'orti nazzjonali, dan huwa għal fatt Għax u għal orti nazzjonali biss illi tista' tevalwa il-legalità ta' dik id-deċiżjoni. U biex nerġa' nagħmel referenza l Sur Flanagan, Il-Kumitat Agri diġà tkellmet fuq dan il-każ f'Lulju tal-2013 li nitolbu opinjoni oħra hija inutli għax xejn ma ġara fis sustanza l-opinjoni ħatkun l-istess. Allora il-kummissari irrispondew Il-Ministru tal-Agrikoltura Irlandiż bat anki risposta tiegħu twila f'Diċembru ta' sena li għaddiet u ma nistgħux nagħmlu ħafna iktar aħna. Ma nistgħux nitolbu iktar, però kull ma nistgħu nagħmlu għal inħalluha miftuħa u nipprovaw nitkellmu mal-rappreżentant permanenti u nitkellmu magħhom biex forsi huma għandhom soluzzjoni u għandhom metodu possibli bi kif nifmu. Irridu niftakru li aħna maħniex orti u ma nistawx nidħlu iktar fil-kwistjoni. Aħna ipprovajna ħafna affarijiet bħala soluzzjonijiet niribatu it-roħra lill-Ministru ta' Agrikoltura e, tkun negativa xinkunu qegħdin nindaħlu fil-flamir tal-autoritajiet nazzjonali f'dan il-każ. Nerġa' ngħid aħna maħniex korp ġudizzjarju ma nistawx Eh, eh, nitkellmu kontra deċiżjonijiet li saru f'orti nazjonali, però fitra li nibatu l-rappresentant permanenti essi li l-kwistjoni hija komplikata ħafna u nitolbuhom jinterċedu. Nistaw nalqu bekk, nistaw nitolbu l-permrep biex iħeġġeġ il-dipartiment jagħmel eh, eżami eh, tal-kwistjoni formalment bil-persuni li sissa ma kienux involuti. Bla dubju, nistaw, nistaw nindikaw soluzzjonijiet, però il-soluzzjoni miex fidejna, maħnix aħna responsabli għal-ihda. Il-Komissjoni analizzatu l-kas autoritajiet nazjonali u kol u aħna nistaw nistaw niktbu ittra oħra umili lilom u ngħidulhom kemm hija komplikata l-kwistjoni u nitolbuhom jerġgħu jaraw is-sustanza. Iva, dejjem bla dubju nistgħu nagħmluha. Ma nistax nerġa' niftaħ id-dibattitu għax għandna dan il-petizzjoni x'namlu għad qabel ma nitilqu. Mela nirringrazzjakom u issa naddu lura għal punt 10 fuq l-agenda illi huwa fuq il-bżon ta' intervenzjoni mill-naħa tal-Unjoni Ewropea fuq il t neġis tal-taxmara eh, gallego anki din darba bil-lindejn. Nati il-mikrofonu li petizjonanti prova tkellmu fil-qosor ħafna fuq is-sustanza diġa tkellimna fuq il-problema tal-kontaminazzjoni eh, f'pajis, f'parti oħra tal-pajis. Is-sustanza jagwali, is-sur e salses. Fidek. Grazie. Iva, grazie ħafna l-wara nofsinhar tajjeb. Nixtieq nibda billi inżid żewġ dettalji maddi tal-indanu. L-għonet li għet nitkelmu fu aġent organiku persistenti ġviri li jibqa M li huwa inkluż fil-Konvenzjoni ta' Stokkolma tal-Unjoni Ewropea u li il-WHO ikkonsidratu bħala li joħloq il-kanċer Aħna wek edin nitkelmu dwar xmara, wek għaw eh, il-ġibja minn fej jiġi l-ilma u għawek nistaw naraw il-problema fej il-zona kollha ta' eh, ta' Aragona li tasal għawek hemm il-xmara. Eh, Rio Negro. U riċentement kien hemm missjoni tal-Unjoni Ewropea u fuq Saragossa jassal għawek u jibqa sejjer sakemm jibqa ħirċ. Issa l-popolazzjonijiet ċittadini li huma e, affettwati għaw daw kollha li huma fil-baċir u għawek hemm dawk li hemm il-fabrika li hija s-sors tal-problema u tistaw taraw mbagħad warahom anka il-muntanji. Din hija il-fabrika fil-verità. Din il-fabrika kienet qed taħdem mill-1975 sa l-1989 meta l-Unjoni Ewropea ibqamlet proibizjoni fuq il-lindano imma baqgħet taħdam sal-1994. Minn dakinhar sal-lum 22 sena dew, il-fabbrika li hija mitluqa tinsab f'dawn il-kundizzjonijiet kif tistgħu taraw. Għaliex ekki bħalissa. Fil-fabbrika fuq l-artijiet tagħha tistgħu taraw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 u blima mod għaw ċertu eh, elementi li kienu jiġu eh, fabrika, eh, manfatturati f'din il-fabrika. Ġviri, 22 sena ilu kienaw il-lindano u għawek għaw eh, dan il-materjal li huwa ċar li jagħmel it-nġis. Eh, u tista' taraw il-kondizjonijiet li fihom jinsabu, ġviri tistgħu taraw it-nġis li dan dan is-sustanzi jistgħu jkomplu jagħmlu. Għawek għaw iżjed stampi, Eh, li ta' affarijiet li 22 sena wara emmadu, xet najdu, mela, qed nitkellmu fuq volum ta' eh, skarta lindano eh, li palissa qed naraw li għaw 150.000 tonnellata f'żona 140 elf tonnellata ximkien ieħor, 100 tonnellata fil-fabrika nifisa u Eh, ġabra, eh, eh, zona fejn ġabar dak kollu li ilu ġej dawn is-snin kollha u din hija l-problema. Din dawn huma ċittadini li qegħdin jilmentaw u qegħdin jgħidu li jridu il-drittijiet tagħhom ħarsa. Għalhekk għalfejn ġejna ġejna hekk b'dan is-suġġett. Ġejna għaliex aħna rajna li il- l-amministrazzjonijiet Spanjoli bħalissa mhumiex sitwazzjoni teknika u ekonomika biex isolvu l-problema. Aħna ġejna hawnhekk għaliex qed nitkellmu dwar xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea timpenja ruħa u tħares ġifieri dritt li ċittadini jkollhom ilma għax-xorb f'kundizzjonijiet tajbin, jiġifieri li jkunu garantiti fiċ-ċikli kollha tiegħu u eh, bħala dritt eh, dritt bażiku tal-bnedmin. Għalhekk aħna hawn biex nitolbukom li timpenjaw ruħkom It-tieni net, nixtiequ li jkun hemm żjara eh, f'din iż-żona u mbagħad minn hemm tkunu konxi b'mod sħiħ ta' x'inhi l-problema. Aħna qegħdin nitolbukom li tieħdu d-deċiżjonijiet, qegħdin nitolbu għajnuna ekonomika, fondi ekonomi Ewropej biex jgħinuna insolvu dan din il-problema aktar u, u, u dik eh, tal-artijiet tal imniċsa u għatem miljoni ta' tunnellati ta' zoni bil-kontaminazzjoni. Aħna dak li xtaqna najdulkom, dak li edin l-kom bħala messaċ fissem iċ-ċittadini kollha, fissem l-ambjent u fissem id-drittijiet li għandhom iċ-ċittadini li kollom ilma eh, għax li huwa sigur u ta' kwalità. Grazie ħafna. u s-saminant il-Kummissjoni, provaw tkellmu fil qosra ħafna għax diġa aħna eh, bizna l-ħin li għanna għad dispozizjon. Iva għar nofsina tajb, grazzi ħafna, Signora President. Jiena ħan niprofa nitkellem fil-qosor ħafna. U nishtiq nirreferi għalkom l axar komunikazzjoni li għamilna bil-miktub fuq din il-petizzjoni. Bħalma għal il-kollega Abel dwar il-petizzjoni ta' zona ta' Ojola, l-Kummissjoni u kol taqbel mal-tasib dwar il-problema ta' tniġġis mill indano u l-istess anka f'din iż-żona. Iżda nixtieq nżommu mal eh, l-evalwazzjoni li saret mm, tal-leġislazzjoni komunitarja u hawnhekk nistgħu nsemmu li d-direttiva qafas tal-ilma titlob li wieħed eh, jeżamina l-kwalità tal-ilma eh, ta' żoni ta' ilma kontaminati mill-indan għaliex dan huwa wieħed mill-aġenti minn sustanzi eh, li huwa identifikat bħala ta' periklu u hemm bżonn nistabilixxu wkoll il-miżuri neċessarji sabiex dawn il-ilmijiet jerġgħu jispiċċaw f'sitwazzjoni tajba, f'kondizzjoni tajba hemm ukoll informazzjoni dwar ehm, ispezzjonijiet ta' segwitu li għandhom isiru u minn barra dan dwar il-miżuri fl-2015 il-gvern Spanjol u l-gvern ta' Aragona e, firmaw pjan ta' tnaħija ta' tniġġis li inkluda protokoll u numru ta' azzjonijiet għal e, miljoni ta' euro. Għalhekk aħna naħsbu li l-problema ġiet identifikata u diġa' hemm aġir It-twettiq tal-pjan eh, tal-ilma li ġi approvat riċentement irid jiġi komunikat lill kummissjoni mill-22 ta' Marzu. U f'dan is-sens il-Kummissjoni għalhekk se jkollha l-opportunità li tagħmel evalwazzjoni tal-progress li sar eh, fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Eċċellenti, għajja ħbar tajba ħafna din informazzjoni li ma kontx naf Mela, issa nisimgħu minnant is-Sinjura Albiol u mbagħad wara Sur Sebastia. Grazzi. Mela bħal fil-kas ta' qabel, aħna wek qed naraw kas ċar ta' tniġġis su riskju għas saħħa pubblika u hemm bżonn ngħidu li bħalma tqal l-aġir li għamlu l-autoritajiet ma, ma solvewx il-problema għal xorta waħda edin insibu l indano fl-ilma. Lebda waħda mis soluzzjonijiet mar nexila solvi il-problema. E, Fil-kas ta' xmara gajego dak li ġara wkoll huwa li il- il-sustanzi li jamlu t siċal u minn posta liħor u xorta t-nġsu għalek jina naħseb li waċar li dinja ħidma għalina l-Komitat tal-Petizzjonijiet. Em direttivi Ewropej li forsi qed jinkissru id-direttiva qafas tal-ilma il-direttiva fuq kwalità aħjar eh, tal-ambjent tal-ilma, il-direttiva fuq l ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-analiżi kimika u eh, l-ilma il-politika ambientali tal-tneħija eh, tal-ħsara, t-tiswija ta' ħsara li s-sir, partikolarment fid dawl tal fitosanitarju. Għalek jena naħseb li eh, ninsabu f-situazzjoni ċara ħafna li aħna nistaw nirġixxu bħala kumitat. U anka fil-kapħal kassa qabel aħna nħossu li hemm bżonn ta' dan l-istudju Ewropew fuq il-tniġis tal-indano fl-Europa kollha kemmi mhux biss każ wieħed jew tnejn bħal marajna illum imma hemm ħafna iżjed postijiet li qed jiġu affettwati għalhekk jiena nappoġġa it-talba l-petizzjoni li qed issir sabiex ikun hemm missjoni ta' investigazzjoni min-naħa ta' MEPs kemm f'dan il-każ ta' Oriola kif ukoll fil-każ tal-Xmara Gallego Faragon. Jiena naħseb li tkun verament ħaġa tajba jekk immorru missjoni biex neżamnaw il-post biex naraw is-sitwazzjoni xini li naqdu u niltaqgħu mal-awtoritajiet biex naraw jekk għamlux dak li kellhom jagħmlu. U ħanalaqgħu jiena nemmen ukoll dak li qed jitlob jitlbuna huwa li hemm bżonn il-fondi sabiex dawn iż-żoni ineħħulhom it-tniġġis u jekk mhux ħajkun hemm eh, fondi Ewropej ħajkun aktar diffiċli biex jeliminaw it-tniġġis. Għalhekk forsi nistgħu nwasslu dan is-suġġeriment lill-Kummissjoni Ewropea sabiex jingħataw fondi biex jitneħħa t-tniġġis. Grazzi. Find that konna edin biss mal-Irlandiżi, issa edin biss mal-Ispanjoli. Is-Sur Sebastia u s senjur Ajala Sander. Fil-qosor kem tistaw għax petizzjoni simili diskutejnija inqas minn sija ilu. Running out of interpretation in. U anka l-interpreti zewġ minuti oħra fadlilhom. Grazzi ħafna ħan xantawa l-sena li għaddiet kien hemm problema ta' tniġġis fil-xmara Gajego u għalhekk ħafna e, villaġġi kellhom bżonn e, jużaw ilma li jaslilom bit-trasport, ġviri dinja problema attiva, reali. U bħala fil-kas ta' qabel għadna ma identifikajniex il-sorsi kollha ta' tniġis, id-dimensjonijiet, l-ammont ta' e, l-indano li mhux qed jiġi kontrollat f'din iż-żona, u bħalma rajna wkoll fil-każ ta' qabel, jiena naħseb li dan eh, jappoġġa jappoġġa teżi ta' dawk li jagħmlu petizzjoni u ta' dan il-grupp li din hija kwistjoni fuq livell Ewropej Ewropew li e, l-autoritajiet lokali u anka nazzjonali ma jistawx jiġildu jekk ma jkunx hemm direttiva eh, għal-kemm hemm direttivi li għandhom e, li huma ġenerali. Jiena naħseb li hemm bżonn li jkun hemm Eh, zjara eh, biex ikonna leġislazzjoni ġenerali biex nibdew pjan Ewropew ambizjus u l-unika mod li li nassiguraw li dawn il-każijiet ma jkomplux għalhekk aħna nappoġġaw il-petizzjonijiet li saru illum u nemmen u nħoss li eh, il-kumitat għandu jżomm ma dak li ġi mitlub. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjor Ajala Sender. Grazzi ħafna Sinjor President, grazzi ħafna. Għal darba oħra nixtieq intenni dak li intqal aktar minn talba speċifika, petizzjoni speċifika la darba il-Kumitat irċiva eh, jew irċivi fit-22 ta' Marzu ġranet oħra dan il-pjan tal-ilma forsi tkun idea tajba li nitolbu l-Kummissjoni tiġi lura qudiem dan il-Kumitat biex jgħidulna x'ġara b'din l-applikazzjoni bil-proposti ta' dan il-pjan il-ġdid eh, tal-ilma li interessana il-kol, mbagħad nerġgħu intennu l-interess li din il-petizzjoni tinsbat li l-Kumitat tal-Ambjent jiena naħseb li huwa importanti li l-Kumitat tal-Ambjent ikun jaf eżattament xejn jiġri l-aspetti kollha għal dak li għandu x'aqsamma l-ilma. Din għandu suġġett Ewropew. Issa dwar it tniġis u l-sustanzi ta' tniġis. Naħseb li għanna opportunità jekk nindirizzaw dawn il-każijiet speċifiċi li ġejjin minn Spanja imma jaffetwaw ukoll e, pajjiżi oħra nistgħu l pjan ta' azzjoni biex niffaċċaw il-problema ta' dan it-tniġġis li jeżisti f'numru ta' pajjiżi kull lokalità qed tipprova issolvi l-problemi tagħha u hemm ċertu lokalitajiet li eh, minħabba l-kriżi jinsabu f'sitwazzjoni ħażina eh, pajjiżi tal-nofsinhar bħal Spanja li ma jistgħux jiffaċċaw eh, din il-problema u jsolvu dawn il-problemi sakemm ma jkollhomx proġett Ewropew u il-fondi rilevanti għalhekk hemm bżonn li niffaċċaw din il-problema fuq livell Ewropew. Grazzi. Excellent. And now to my Vice President. Grazie, Presidenta. Issa l-Viċi President, grazzi ħafna Sinjora President Iva fil-fatt jidher li dan is-suġġett ilu ħafna snin fuq qudiemna e, eh, l-informazzjoni li tana il-Ministeru u il-Gvern bejn l-2008 u l-2012 kien hemm konvenju ta' kollaborazzjoni, ftejm ta' kollaborazzjoni biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-iskart vera li ma kienx biżejjed ġim eh, tenni protokoll ta' kollaborazzjoni ta' 20 miljun euro għalhekk minnaħa tal-Ministeru l-Komunità tal-Aragon Umbat fl-2015 kien hemm 17 miljun ta' euro, ġifieri qed nara li kemm il-Gvern ta' Aragon kif ukoll il-Gvern ta' Spanja qegħdin jaħdmu flimkien eh, jagħtu anka flus U dan huwa fil-fatt dak li qalet il-Kummissjoni. Jiena naħseb li dak li suġġerieti nisajala li nibatu dan il-Kumitat l kumitat tal-Ambjent hija idea tajba kif ukoll nżommu kuntatt mal-Kummissjoni li konna missjoni ma narax għalfej għaliex bħalissa diġà qed isir xogħol u qed insegwu il-proċess. Mhux qed ngħid li mhux ħanaslu ma jiena naħseb l-affarijiet qed jaħdmu sew, qed jaħdmu b'mod raġonat Ġviri, e eh, batuwa l-Kumitat tal-Ambjent, bat minn hemm naraw, grazzi, un id Thank you very much. Grazzi, u għek Well, of course, this is a... Bek nal-u l-lista tal-kellima, din hija din il-petizzjoni hija simili għal dik li kellna qabel, u nistaw nitratawa bl-istess mod, għam miftuħa u inħarsu l-qoddim biex nirċevu dan il-pjan idroloġiku illi jintbat li l-Kummissjoni jisa laħar ta' xar u barra minnek meta nitkellmu fuq dan il-pestiċida bħal l-indejn irridu irridu naraw kemm huwa dannus u kemm huwa frekwenti fl-Ewropa kollha fit-28 stat mhux għax ma naħsibx li huwa fi Spanja biss Forsi dina distaw nsemmuha mal-koordinaturi biex forsi niproponu studju minnaħa tal-Departiment tal-Policy flimkien ma' kumitati oħrajn. Forsi mal-Kumitat Envi, għax dinja kwestjoni gravi u ridu li konna l-inqas kwantità possibbli l-impatt tal-indejn fil-istati membri kollha, però fl-istess ħin nieħdu il-parir tagħkom biex naddu din il-problema anki l komitat Envi u anki l Reġi eh, bla dubju għall-Europa reġjonali nibatu anki l komitat Reġi u anki preddik il-petizzjoni li kellna qabel għax irridu nittrattaw bl-istess mod. Però kull ma jista' jsir għandu jsir Mm, għandu jisir f'din il-kwestjoni. Signora Albion? Iva, forsi ta' min tenni l litri l-autoritajiet li ma' rispondewx, ħanerġu nibatu għom daw litri? Bueno, in il-primer kas xorri. Fl-ewel kas, nerġaw namluħom. Fit-tini kas, forsi għom, għax ma xamni għom. Very good idea. We... Ideja tajba ħafna nistaw natu mandat li segretarjat biex iħarsu lejn din il-kwistjoni u bl-elementi ġodda li jibat itri li l-reġi u envi u illi anki in eh, nitkelmu fuq mal koordinaturi biex meta jkonna ċans naraw x-possibilitajiet hemm li namlu studju fuq l-Europa kollha. U din naħseb li tkun l-aħjar mod kif nimxu qudiem minn hawn. Tajjeb. Grazzi li kulħadd u mod speċjali. Grazzi mod partikolari għall-interpreti. Entkom kontu pazjenti ħafna u ejti ċabċpullom. Grazzi minna ħata l-interpreti.